sitzung ist wieder aufgenommen. ich gebe nun das ergebnis des ersten. nerġgħu niftħu is-seduta jiena ser inħabbrilkom ir-riżultati tal-ewwel round tal-elezzjonijiet għall president tal-Parlament Ewropew. Kien hemm 718 il-vot illi intefew. Kien hemm 35 invalidi. 683 validi. Dan ifisser illi l maġġoranza assoluta hija ta' 342 vot. Dan huwa neċessarju sabiex ikun hemm rebħa fl-ewwel round. Forenza 50 vot, is-Sinjura 56 vot, is-Sur Gianni Pittella 100 83 vot. Is-sur Rebega 43 vot. Sinjura Stevens 77 vot. Is-sur Tajani 274 vot. Da kein kandidat und kandidat in di absolute mehrheit ħadd mill-kandidati ma kellu maġġoranza assoluta tal-voti. Dan ifisser illi se jkun hemm it-tieni round ta' votazzjoni. Jina nassumi li l kandidati mill-ewwel round ser jibqgħu hemmhekk fit-tieni round ukoll. Forenza, Lambert, Pittella, Rebega, Stevens u Tajani. Hemm xi ħadd mill-kandidati li jixtiequ jirtiraw il-kandidatura f'dan l-istadju? Das ist nicht der Fall. Dann bleibt es im zweiten ma jidhirx li hu l-każ. U bekk il-kandidati ser jibqgħu wkoll fit-tieni round. Ir-regoli tal-proċedura jippermettu l kandidati oħra li joħorġu fir-rounds ukoll ta' wara hawn xi ħadd illi jixtieq illi joħroġ għal din l-elezzjoni tistgħu tagħmlu dan. wäre ihnen dankbar wenn sie ich wäre ihnen dankbar wenn sie für diese seriöse angelegenheit auch ein minimum an seriosität inkun grat ħafna jekk tieħdu dan il-proċess bis-serjetà hawn xi ħadd illi jixtieq jikkandida ruħu qabel it-tieni round jekk dan huwa l-każ tridu tagħmlu hekk san-nofsija jekk joġobkom is-sottomettu l-kandidaturi tagħkom lill president jistgħu jaslu fl-uffiċċju tal-Presidenza wieħed wieħed. Is-seduta ser terġa' tibda